jiex challenge qabel minuti ma jiġu approvati inkunu nistgħu nikkonfermawhom dawn. Nhar it-tlieta ġew firmati żewġ atti skont l-ordni tal-proċedura. Skont ir-regola 74 tar-regoli ta' proċedura ta' dal-Parlament.